You need to press it. To press the button, sir. No, no, I pressed the button. Okay. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το λόγο για catch the eye to Jien kont l-ewwel wieħed li nitlob il-kelma taħt il kaċċ the eye ċekkjajt mal-President. Kont l-ewwel wieħed. Minix qed nilmenta għaliex ma tajtulix il-kelma, imma kif ħadmet il-ħaġa. Naħseb kollha stajna nitkellmu tul il-kaċ tiegħi li kieku ma kienx hemm with blue cards, għalhekk issa tallimt mela darba oħra hekk ħanamel nistaqsi 10 mistoqsijiet bil-blue cards. Nitlobkom organizzaw id-dibattitu kif suppost. Mela, ħan ispiegalek ħaġa. Jiena kontaw għad-dibattitu, jiena smajt id-dibattitu, eh,